tributi tagħhom bil-miktub sakemm ma jqabżux il-200 kelma. Grazzi tal-li tifmuni. Issa ngħaddu għal punt li jmiss il-punt fuq il-Mawritanja, speċjalment il-każ ta' Biram Daħabejd. Il-kelma għas-Sinjura Lochbiller. Danke, Herr Vorsitzender, verehrte Kollegen. Grazie, President, Signori il-Mauritania. Uffiċjalment fl-1981 il-Mauritania abolixxiet l-iskjavitu kienet suġġetta għal sanzjoni kriminali ma fil-prattika tibqa' d u qed tissokta bil biskevitu u organizzazzjoni oħra, organizzazzjoni oħra qed iġibu dil kwistjoni eh, għall-attenzjoni pubblika u l-Gvern tal-Mawritanja jiena ta' parir tajjeb biex jisma' minn dawn l-assoċjazzjonijiet u jarom bħala appoġġ fl-isforzi biex jiġi erretikata l fiskjavitu ma kontrarju fil-prattika eh, b'din ir-riżoluzzjoni aħna qegħdin nisħu fuq il-gvern tal-Mawritanja biex jitem il-pressjoni fuq il-gruppi ta' kontra l-iskjavitu. Partikolarment nisqu fuqhom biex jirlaxxaw dawk in-nies li ġew arrestati, speċjalment e, Biram Dahabajd, u nikkritikaw il-fatt li daw ġew arrestati jekk il-gvern li tisfida il-faqar u jiġilet kontra l-faqar fil-Mauritania, aħna rridu nisfid, niċċelenġjaw il-skjavitu li kullħat rritu ikollu dritt li jkun proprietarju ta' l-art tiegħu li kien li kulħadd li n-nies ikunu ilhom jaħdmu fuq għal diversi deċenji ta' snin organizzazzjoniet internazzjonali li jaħdmu fil-Mauritania um, qed jiġu motija l-pariri li ma jużaw l-ebda tip ta' e, xogħol prekarju xogħol tal-tfal minorenni. Relazzjoniet mal-Mauritania u rridu dawk li ikollhom xasmu mal-Mauritania ma jridux jappoġġjaw dan il-tip ta' skjavitu. Grazzi sur President il-kellimni miss, grazzi sur President niddiskutu fuq il-Mauritania l-lum u l kasta ta' Biram Dahabejd miex faċli bħal suġġetti oħra li diskutejna hawnhekk fuq diversi okkażjonijiet jiena tqajt Biram Dahabejd illi u attivist li qed jaħdem ħafna fil-kampanja ta' kontra l skevitu Dan huwa suġġett emozjonali ħafna lija u nixtieq nibat appell urġenti l-autoritajiet fil maritania biex jeħilsu l-dan ir-raġel li qed iġielet għal-ġitt ta' pajjiżu u b'modi ġenerali l mauritania għandha toħroġ minn din l-idea edha iddaħħal rasa fir-ramel u tinjora s-sitwazzjoni hemm effetti oħra tal-iskavitu l-awtoritajiet bil iridu jindirizzaw dawn il-problemi biex bekk in-nies fil-Mawritanja ikollhom eh, triq il-qudiem. Grazzi ħafna il-kellima li jmiss l-Onorevoli Zidjanska. Grazzi ħafna għalla volja diġa l-2014 għatanna stat fejn din il-forma moderna ta' skavitu miexja tajjeb aħna għanna verament skjavi veru, veri, bis-sidin tagħhom jiddeċidu fuq il-ħajjiet tagħhom. Ikolli nikkundanna din il-prattika fil-fatt din hija qiegħda bil-liġi skont il-liġi fid-dak il-pajjiż, allura nitlob il-gvern tal-Mawritanja biex jeħles il-biram daħabajd li jġilet u jissilet kontra l skjavitu jekk jiġi sentenzjat dil-ħaġa se tkun ta' e, daqqak ta' ħarta kera lin-nies li jsiltu kontra l-skjavitu. U fil-fatt il-gvern tal-Mauritania jrid jirrispetta l leġizlazzjoni tiegħu stess. Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Weidenholzer. Grazzi President, ħafna minna fil-passat, fil-snin reċenti kienu kapaċi li jisiru jafu li l-biram bajd li għandu rekord twil fil-qasam ta' kontra l-skjavitu. Huwa raġel kbir fl-arena internazzjonali u u bħala konsekwenza ġi kastigat hemm e, akkużi kontra tiegħu u hemm il xilpina tal-mewt imdendla fuqu. il mauritania trid bil-fors trid taġixxi u tirrispetta il-konvenzjonijiet internazzjonali l firma tal-jom. Nispera li ikonna dialogu malajr Eh, mal autoritajt tal maritania Skont eh, l-aħħar rapport tal mc International Mauritania li għaf pajis f'ir huwa kalkulat li hemm eluf kbar illi bil-huma kostretti bil-forsi jridu jgħixu taħt is-sidin tagħhom. Din hija differenti mir-realtà tagħna situazzjoni domestika u xogħol bilta bil-fors mingħajr ma jiġi mħallas u tfal minoren jiġu abbużati fi spiritu ta' skjavitu. Li tkun skjaf eh, fil-Mauritania ifisser li titwielet skjaf taħt eh, eh, proprietarju li jkun abjad. Dawn huma kontra kollha id-drittijiet tal-bniedem reċentement eh, xi eh, attivisti ġew eh, detenuti u trasportati il, il, il u l-ħtijak ta, ta' daw kollha li ġew arrestati hija li jiġildu kontra l-iskjavitu. Hemm bżonn li, li aħna nafsu fuq l-awtoritajiet Mauritanja biex jeħilsu minnu fih il-dawn il priġuni ta' kuxjenza. Il-kellim li jmiss, Iva sur President, grazzi fisem il-grupp tijaj jina nixtieq nesprimi b'mod pubbliku l-appoġġ tagħna għal din ir-riżoluzzjoni li titlob għal ħelsien immedjat tas-sur daħabejd kif ukoll dawk in-nies kollha li jiġi jissiltu kontra l-iskavitu li qed tkun li għadha fenomenu pratikat fil-Mawritanja. Imma jiddispeċini eh, għal l-assenza ta' numru ta' paragrafi aħna tlabna l-Mawritanja biex biex jiffirmaw u jirratifikaw id-Dikjerazzjoni Afrikana ta' Dritti ta' Bniedem tlabna. Tlab biex jibdew jinnidu dialogu mal-Mauritania. Di ma eċċettata, tlabna li jinnidu konsultazzjoniet skont l-artiklu 96, dikjerazzjoni ta' diritti tal-bniedem u di ma eċċettata ma nistax nifhem għaliex daw il-paragrafi kollha ma ġewx eċċettati għax dan huwa ġustifikat fil-natura fil tad diskussjoni tagħna hija kwistjoni forsi tad-daqs tal-gruppi. Il-kellim li jmiss. Grazzi, President. Artiklu 4 tad Dikjerazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem li għadna kif ikkommemorajna tipprojbixxi l-forum kollha ta' skjavitu. Issa 66 sena wara u 21 miljun persuna huma vittmi ta' xogħol sfurzat fid-dinja. 4 miljun u nofs vittmi ta' sfruttament sesswali sforzat. Irridu ngħidu wkoll xi ħaġa dwar il-politika li qegħdin naraw bħalissa bħala f'ċertu każi Eh, ksur ta' dritti tal-bniedem fid-dinja kollha inkluż l-Unjoni Ewropea. Għal daqstan aħna naħsbu li ma nistgħux inħarsu band oħra. Rridu nitolbu il-libertà ta' Biram Daħaj Bejt mill-Mauritania. Kif ukoll l-abolizzjoni tal-jessar f'dan il-pajjiż kif ukoll miżuri b'mod li l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea ikun jistgħu jobbligaw il-multinazzjonali biex jirrispettaw id-dritti tal-bniedem fid-dinja kollha. Grazzi. Gracias. Iniciamos U issa nkollu bid-diskussjoni bil-kellim li jmiss. Għana jeskuteċni Nishti nżid il-vuċi tiegħi diġà nsemma li Mawritania kienet l-aħħar pajjiż fid-dinja biex tabbolixxi l-iskjafitu fl-1981. Dakinhar biss minn dakinhar illi illi il-pratika tal-skjavitu hija ħaġa kriminali fil-leġislazzjoni m'hemm diversi ftit accidenzi ta' persekuzzjoni prosekuzzjoni kontra l-skjavitu issemmew hemm proporzjon kbir ta' skjavitu meta tqabbilhom mal-popolazzjoni kollha 4% tal-popolazzjoni Daw iż-żewġ figuri jurju kemm hu diffiċli biex wieħed jibdel eh, drawiet antiki f'soċjetà imma dan ma jistax ikun skuża. L-Unjoni Ewropea għandha tajn lil Mawritanja biex telep da dis situazzjoni daqshekk terribli nixtieq nirringrazzja l surpreda tal-li nieda din ir-riżoluzzjoni daqshekk importanti grazzi ħafna grazzi. Nistur Gazbarra mux qiegħed hawnhekk, ma jidhirx li qiegħed fis-sala. Tajjeb wisq, mela naddu l-kelma għal onorevoli Verġija. Merci, Monsieur le Président. Grazzi, Sur President. Il-Mauritan, il-Mauritania pajis Trump, naħseb u importanti li niftakru il-President li jem bħalissa maċċettax Dan huwa pajjiż li aħna qed nippruvaw eh, ngħinu il-finanzi l-iskjavvitu razzizmu hija ħaġa istituzzjonalizzata alla volja l-iskjavvitu ġi uffiċjalment abolit u ġi kriminalizzat mill-1907 kien hemm każ biss wieħed biss ta' skjavi fl-1908 discendent minn skjavitu beda azzjoni kontra ġustifikazzjoni bazi ta' religjon dan ijet e, eh, jirriskja l-pjena tal-mewt rridu namlu pressjoni b'kull mezz possibbli biex din il-pratika tieqaf minkejja l-fatt li un l-mikrofon unqata' grazzi edin hawnhekk biex nitkellmu fuq eh, eh, Biram Dahabid, attivist eh, koraġus li ġi torturat un prigjoniet minn minn zminilu dan huwa prodott tal-pjaga soċjali f'dak il-pajjiż u fid-dinja kollha il-nis letterati b'tfal ikunu taħt sidjen tagħhom. Mill-1981 suppost ġiet abolita l-iskjavitu pero għatanna situazzjoniet ta' e, subordinazzjoni li mumiex aċċettabli. E, ġew trasferiti miljoni ta' euro fuq proġetti, fuq proġetti ta' integrazzjoni għal dak il-pajis, imma binamlu, billi namlu dan qed nibqgħu kompliċi ma' gvern li għadu ma' femx li mingħajr rispetta ta' drittijiet tal-bniedem ma jistax ikun hemm ħbiberja mal-Ewropa. Allura nitolbu il-rappreżentanta il, il biex ma talaqx għajnija u tagħmel dak kollu possibbli biex l-Ewropa ma ssirx parteċipant ta' dak li llum kif mill-1912 ippreġunat bni raġel illi waħdu qiegħed jagħmel ġlieda kontra l-iskjavitu. Biramda Ħabejd hemm bżonn jiġi liberat. Il-poplu kollu eh, tal mauritania jrid jiġi liberat. Grazzi. Grazzi il kellimni jmiss. Grazzi li li ju impossibli fil-seklu 21, 20% tal-popolazzjoni tal-Mauritania għandha tkun skjaf. Il-gvern tal-pajis sempliċement jaċċetta din is-sitwazzjoni u għamil u tweġiba għal din il-problema tiegħu hija biss il bir-ramda ħabejdu uffiċjali oħra l-assoċjazzjoni li jirrappreżenta. Issa, din mhijiex demokratika u rridu nikkundanawha din il-ħaġa. Imma aħna rajna pajjiżi oħra bħal Greċja. Illi jeda l-autorità letti tagħha poġġew fil-ħabs mexxej u membri tal-partit u uffiċjali tal-istess partit spiċċaw f'ċella. Jiġifieri fil-Greċja dan qed ngħidlek għax xi prova li hawn ħafna ipokrisija f'din il-Kamra qed jgħid il-kelliem qed nitkellem fuq dawn l-affarijiet f'pajjiżi oħra nittolerawhom f'ġewwa l-Unjoni Ewropea, grazzi, il-kellim li jmiss. Missur Venta. President, għalla forra skefitu ċita għal-polita fil-Mauritania, fl-1981 memx regolamenti li jeliminaw l-iskjavitu u din ukoll hija ereditata għax dan huwa l-mod kif ikunu ġew ikunu twildu ma nistgħux nagħmlu xejn għax hija pajjiż tal-ACP għandna aħna għandna bżonn nappoġġjaw attivisti lokali u għalhekk nappoġġjaw Eh, Biram Dahabejt il jiġġieldu kontra l-iskjavitu li ġeneralment jiġu eh, mitfuajn il-ħabs. U għanna nipretendu li l-espert li l-gvern hemmhekk verament jabolixxi l-iskjavitu għax dan ikun il-mod kif naslu għal kollaborazzjoni effettiva u appoġġ għal dal-pajjiż. Il-kellim li jmiss, is-sur kelli. Grazzi President, din hija t-tielet sena li aħna qed niddiskutu il-kwistjoni ta' dritti tal-bniedem f'din il-parti tad-dinja. U huwa diffiċli wieħed jagħmel qed niddiskutu skjavitu illum f'din il-ġurnata, ma ekku fil-fatt. B'mod partikolari aħna qed nifhmu lil Mawritanja kienet l-aħħar pajjiż fid-dinja biex uffiċjalment abolixxi eh, l-iskjavitu fl-1981 imma 33 sena wara llum għatem 4% jew 20% tal-popolazzjoni li huma skjavi. Ma nistawx naċċettaw din. Irridu namlu pressjoni fuq il-Mawritana biex l-ewwel nett eh, jaġixxu skont ir-regoli tagħhom jagħtu opportunità lill-iskjavi biex isiru sidjen eh, tal-art tagħhom u tagħhom stess. Iridu nrispettaw u neħilsu u jahilsu l-biram daħabit għax mhux sew li qed jgħat il-ħabs. Issa nibdew bil għaj. Hemm għatta ta' talbiet tal-issa mela l-ewwel wieħed għal-KGDI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 wara marċ ta' paċifiku ġew imitfajn il-ħabs edin ninsejħu għal-ħelsin tagħhom il-Mauritania iwa pajjiż tal-ICP u għanna nfakru li l-Unjoni Ewropeja l-iskjavitu u xol ta' minorenni u nitolbu l-Mauritan, l-autorità tal-Mauritania biex jirrispettaw l-impenji tagħhom li ħadu l-Unjoni Ewropea u il-servizz eh, eh, ta' servizz ta' servizz estern għandu jitkellem mal mauritania li jkun taħtieġa biex niproteġu aħjar eh, attivisti ta' kontra l-iskjavi. Is-Sur Marijas, kellimni jmiss. Πράγματι εδώ έχουμε ένα κατεξοχήν ψήφισμα. Grazie. Aħna, u għanna rizoluzzjoni li titratta il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. Minejn ebda intenzjonalità politika bil-kontra tal-kas tal-Venezuela ir-reġim tal-Mauritania irrit jieqaf bil-persekuzzjonijiet tiegħu u l violazzjonijiet tad drittijiet tal-bniedem irrid jeħles ukoll il-biram daħbejt Jiena nikkundanna dak li tiġri fil maritania naqbel ma' riżoluzzjoni u naħseb li ġustament il-Parlament Ewropew qiegħed jitratta l-ħarsien tad dirti tal-bniedem, però il-Parlament irrid jagħmel l-istess fil-każ ta' dak li jiġri fl-Unjoni Ewropea f'dawk il-pajjiżi jiġifieri li huma suġġetti għal memorandum f'dawk il-pajjiżi fejn it-trojka qed timponi violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna wasalna f'punt li fih il-Kommissjoni qed tgħid li ma tistax tirrispetta d-drittijiet tal bnida fil-Greċja għaliex qed tiġi applikat il-memorandum. Dan mhux aċċettabbli. Grazzi. Jessur Djakovic. Grazie President. F'dan il-Parlament illum qegħdin niddiskutu dwar pajjiż li qed ikompli bl-iskjavitu il-Mawritania, sinjuri. Huwa membru għall-Unjoni tal-Mediterran. Unjoni li niddejna aħna bħala Unjoni Ewropea jiena nixtieq nesprimi l-appoġġ qawwi tagħna fil-konfront ta' din ir-riżoluzzjoni. Nixtieq ngħidha biċ-ċar ukoll li minn Mogherini nistennew li jagħmel l-almu kollu possibbli biex jikseb il-ħelsien ta' minnu miżmum fil-Mawritania, speċjalment bira mdaħa bejt li sar simbolu tal-ġlida kontra sistema li tapplika dispożizzjonijiet diżumani aħna nistennew azzjoni deċiżiva minn naħa ta' rappreżentant Mogherini. Grazzi. Grazie signor Presidente, onorevoli deputati. Grazzi onorevoli. Aħna nilqaw b'sodisfazzjoni riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Mawritanja li tmiss mill-qrib il-każ ta' Biram Daħabejd kif ukoll ta' membri oħrajn tal-organizzazzjoni tiegħu. Aħna l-kas ta' Biram Nafuħ, difensur ta' dritti tal bidem fil-Mauritania u attivist fil-ġlida kontra l-iskjavitu. Arrestat kemm il-darba minħabba l-ħidmiet tiegħu akkużat ukoll ta' apostasija wkoll fl-2012 Biram huwa l-President ta' l-IRA moviment li jaħdem kontra l-skjavitu u din il-ħidma ta' Biram rebħitu kol diversi premijiet fl-ambitu internazzjonali bħala politiku kien kandidatu kol għall-axħar elezzjoniet presidenziali f'Ġunju li għadda. Birram ġi arrestat issa fl-imkien ma' membri oħrajn tal-grupp tiegħu u ġi akkużat bil-tfixkil tal-ordni pubbliku kif ukoll li appartieni għall organizzazzjoni mhux ikonoxxuta mill-gvern. Skont laqda tiegħu Din il-protesta kienet maħsuba biex tipprotesta fuq is-sitwazzjoni tal-popolazzjoni tal-Mauritania, speċjalment dawk rib il-konfini mas Senegal. Biram issa jinsab fidejn l-imħalfin. Aħna imħazbin ħafna għal dawn l-aħħar arresti permezz tal-delegazzjoni tagħna fil-Mauritania aħna qegħdin f'kuntatt regolari mal-laqda ta' Birram qegħdin ikun informati wkoll bis-sitwazzjoni tiegħu fil-ħabs u dwar dak li qed jiġri fil-qorti. Nieħdu kull okkażjoni biex niddialogaw ma l-awtoritajiet fuq din il-kwistjoni. l ambasċatura tal-Unjoni Ewropea fil mauritania għajmu u koll dan il-kas mal-Prim Ministru. Eżat wara l-arrest tijaw kien hemm ukoll diskussjoni toħrajn li saru fil-15 ta' Diċembru fl-ambitu ta' dialogu politiku previst mill-ftejim ta' Kotonu. F'dik l-okkażjoni l-Unjoni saħqet fuq il-ħtieġa li ġi rispettat l-istat ta' dritt u drittijiet ta' biram. Saħqet ukoll l-ugwaljanza non-diskriminazzjoni għal komunitajiet etniċi u razzjali kollha huma fatturi fondamentali għalla daw l istabilita tal-pajjiż. L-Unjoni Ewropea se tkompli segwi mill-qrib ħafna l-kas ta' Biram Dabej u se nkomplu ndialogaw ukoll mal-awtorità soċjetà ċivili biex niggarantixxu li jkun hemm imparzjalità. Jekk l-iżvilupp tas sitwazzjoni tkun taħtieġ dan mhux se neżitaw li nkomplu intervjenu. Aħna ġejna informati li l-proċess jista' jseħħ l-lum. E, delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea in loko għat segwi dawn l-izviluppi, sa segwi dan il-ġuri u kol, Li suppost jekk mhux illum għandu jsir dal-waqt, sur President Onorevoli Deputati l-Unjoni Ewropea niddi dialogu regolari mal-Mewritania fuq il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Qegħdin ukoll nagħtu l-appoġġ tagħna lil gvern fl-impenn biex jisaxħa l-istituzzjonijiet u jarmonizza leġizlazzjoni permezz ta' regoli dwar id-dritti tal-bniedem, però hemm bżonn nagħmlu iżjed. F'Marzu 2014 il-Mawritanja adottat roadmap promossa mill-ġnus maquda b'serje ta' rakkomandazzjonijiet biex tinqeret l-iskjavitu. Laqet ukoll eh, il-possibilità ta' tlaqqija ta' orti li titratta dan il-qasam partikolari. L-Unjoni qed tinkoraġġixxi l-Gvern biex ikompli bl-implementazzjoni ta' din ir-roadmap Hawnhekk qegħdin f'kuntratt mill-qrib mal-Uffiċċju tal-Ġnus Maquda Dritti tal-Bniedem qegħdin organizzaw ukoll laqgħat perjodiċi mad-difensuri ta' dritti tal-bniedem li jippermettulna li jkollna viżjoni aktar olistika tas-sitwazzjoni biex nifmu aħjar x'qiegħed jagħmel il-gvern. U hawnhekk infakru wkoll l-Unjoni Ewropea qed tiffinanzja wkoll tliet proġetti taħt il-programm ta' dritti tal-bniedem u d-demokrazija fil-Mauritania, għab-beneficju tal-NGOs lokali. Il-kas ta' Biram ifakkarna però wkoll li baqanna ħafna x'namlu. Nista' niżgurakom li fl-ambitu ta' dialogu tagħna u l-kooperazzjoni tagħna mal-Mauritania l-kwistjoni ta' dritti tal-bniedem inkluż il-problemi tal-iskjavitu u l-prassi li għadhom jeżistu u l-kas ta' Biram da' bejd kif ukoll każijiet oħrajn li jafu ieħor ikun hemm fil-ġejjin jibqgħu priorità għalina. Grazzi ħafna. Grazie, signor Della Vedova. Jo. Grazzi, sur eh, Della Vedova. ġabkom silenzju għalli għan possibli nkun nisimaw il-min qed jitkellem. Silenzju ġabkom.